dan id-dibattitu issa sena l-uħ u il-votazzjoni se seħ għada f'nofsinhar. Il-punt li miss fuq l-agenda tagħna il-mistoqsija orali l kummissjoni dwar l maniġjar ta' drittijiet kollettivi u l-ewwel qabel kollox nixtieq nitlob l rapporter tieħu il-mikrofonu. Signora Marie Gajom. President, Kummissarju, jiena ninstab ċerta li intkom tafu kemm jistgħu jkunu preċiżi l-avukati, speċjalment peress li huma ħerqana li jisolvu l-ikbar problemi li huma diffiċli u hawnhekk fil-kumitat ġuri anka dawk li mhumiex avokati qed jitilfu l-paċenzja, jixtiequ jaraw azzjoni. Il-Kummissjoni Ewropeja qed tagħmel riċerka minn disajnijat fuq eh, dan li maneġjar ta' drittijiet u l-Kommissjoni ħarġet bi komunikazzjonijiet dokumenti ta' ħidma li kienu għati kopru dan l-kwistjonijiet wara konsultazzjonijiet pubbliċi. Il-Parlament Ewropew diġa talab għal qafas komunitarju għal maneġjar fil-qasam tal-copyright, id-dritt ta' esklusivita u drittijiet simili fil-rezoluzzjoni tal-15 tal-jannar tal-2004 un-bat 13 ta' Marzu 2007 u mbagħad il-25 ta' Settembru ta' 2008. Fil-leġislatura attwali tal-Parlament dan reda tenna it-talbit tiegħu speċjalment fir-reżoluzzjoni tiegħu tal-12 ta' Mejju tal-2011 bit-titlu li nilleberaw il-potenzjal tal-industri kreativi u kulturali u l-Parlament tenna dan il-punt fir-rapport tiegħi li ġie adottat fit-22 ta' Settembru tal-2010 ħaġa kif intkom diġa għettu fil-komunikazzjoni ta'kom tal-24 ta' Mejju tal-2011 il-proposta futura fuq eh, il-manager ta' drittijiet kollettivi għandu jwassal għal twaqif ta' suq uniku reali għal prodotti digitali u kulturali. Se jkollna bżon aħna li jkollna licenzjar eh, pan-Ewropew u fuq territorji differenti. Dawn is-swi għandna noħol u imma ovvjament hemm diffikultajiet li jeżistu sabiex aħna inlaqgħu naqdu dawn il-listi differenti ħalli bekk namluwa possibli li kunem soċjetà kollettiva unika jew organizzazzjoni kollettiva unika li se toħroġ eh, dawn il-licenzi għal qatt ta' affarijiet. Ovvjament għanna bżon aħna nixprunaw il-ħolqien u negarantixu id-drittijiet tal-awturi rridu kol nelbu l-ixkil kulturali u lingwistiċi li jeżistu fl-Unjoni Ewropeja kull organizzazzjoni dwar li maniġjar ta' drittijiet kollettivi għandha tkun responsabbli ħalli tiġbor l-awturi kollha inkluż dawk l-awturi li ma tantx huma magħrufa jew kella artisti wkoll. Inti fil-proposta tiegħek kif se toħloq bilanċ bejn li modernizzar u li maniġjar, speċjalment għadak li għandu xaqsam ma l-użu tal-internet. Umbat, inti kif tħares u d-garantixi l-ħellasijiet, eh, salari ta' dawn l-awturi u l-autisti u fl-istess waqt inti tħares id-diversità kulturali u kreattiva. L-aħar punt tijaj, kummissarju, punt importanti. Sa meta, xini id-data tijak? Sa meta inti se tressaq dan id-dokument? Grazzi ħafna, Sinjura Gallo, issa nishtiqna naddi l-mikrofonu l-Kummissarju Baħne. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna lill-Kumitat. Naf li ħafna minnkom xtaqtu saqsu dwar il-proposta leġislattiva dan ifisser li inti għata ċerta li dawn l-affarijiet se jagħmlu kol parti mill-internet u soċjetà moderna id-dritt esklusivita għandu jkun iktar komprensiv qed nitkellmu aħna dwar l-IPR. L-affarijiet għandhom ikunu aġġornati kif taf inti stess Sinjura Gallo eh, iva eh, din l-era tal-internet li maniġjar ta' drittijiet eh, taffetwa l-drittijiet kemm online kif ukoll offline u mhux biss l-awturi huma valuti imma l-artisti involuti fil-performance, l-atturi, l-produtturi, dawk li publikaw, dawk li għatmu fil-radju u kol. Forsi inti seta ħadseb u kol dwar dawk il-kumpaniji l-gbar ta' ġestjoni u maniġjar li maniġjaw l-artisti u l-awturi imma manix aħna ninsew dawk is-soċjetajiet li jiġbru il-lieħ idħul mill-drittijiet tal-produzzjoni mill-ġdid Jekk intkom eh, tistudjaw l-maniġjar ta' drittijiet kollettivi qed nitkellmu dwar settur li jammonta għal 7.9 biljun euro fuq livell dinji kif smajna minn Sinjura Gallo u f'Ewropa biss qed nitkellmu dwar 4.6 biljun euro u dan ikopri xi mit eh, kumpanija l maneġjar ta' drittijiet xi ħaġa komplikata għandna xi mit kumpanija dwar id-drittijiet kollettivi li qed jikkonformaw ma' sistemi nazzjonali tagħhom u ovvjament kif jiena diġà għattilkom dawn irridu jaddattaw għall-era tal-internet u swieq fuq ħafna territorji li pal-istat jiġu żviluppati. Id-drittijiet kollettivi dina għandha tkun kemm għal min għandu drittijiet kif ukoll għall-utenti il-maniġjar kollettiv eh, xi ħaġa wkoll għandha servi s-suq intern. Bluzu tal eh, dan il-maniġjar eh, importanti li tiftakru li dan huwa approċċ volontarju dana jgħinhom ukoll jgħatu liċenzji lill-aktar ammont ta' utenti u jkunu koperti l-akbar ammont ta' uh, ritrijiet li jkunu jiġu mħarsa dawn id-drittijiet u li l-ħlasijiet isiru mhux biss għal dawk l-iktar magħrufa rikonoxxuti l-stars imma anke għal dawn li huma inqas magħrufin dawk li huma intitolati għall-istess ħarsin. Bilanċ diffiċli li niksbuħu din il-kwistjoni ta' l-maniġjar ta' trittijiet kollettivi tinkludi partijiet interessati differenti li parti minnom tkun kumpanija u s-suq jimxi malajr ħafna il-ħtiġit tal-biraħ madomx il-ħtiġit tal-lum. Ġifiri, jekk inżommu majnejna l-komplessità u differenzi ta' approċ u, u għalek senjura għalew etniħu jena ħafna żmien fuq dawn il-proposti għax hemm ħafna affarijiet li rridu nikkonsidraw. Nixtieq issa nitkellem dwar proposta futura għal direttiva fil-komunikazzjoni tal-20 ta' Mejju tal-2000 U 11 il-Kummissjoni qalet li mhux qed kopri ehm, se tkopri biss id-drittijiet li għandhom x'jaqsmu mal-mużika online imma għandha l-intenzjoni li tibni pjattaforma komuni għal ehm, assoċjetajiet kollha din ehm, din l-inizjattiva laqawa l-nis eh, fl-istati membri kollha l-partijiet kollha interessati ġew ikkunsiltati sa dan il-fażi intemmet se ngħid xi ħaġa, se ntenni xi ħaġa dawn l-affarijiet qed nagħmluhom b'mod xira mhux b'mod ad hoc jew hekk bla doċ smajna lil kulħadd u għalhekk għalkemm hemm naqra dowmin kif inti stess qed xorta waħda se jkun hemm proposta minn kummissjoni. Issa peress li għandi din l-opportunità se nerġa' nitkellem jiena dwar xi dettalji u se nħarsu lejn l-aspetti li s-servizzi tiegħi se jkopru. L-ewwel ħaġa, li l-aspetti orizzontali, trasparenzi u rekwiziti governmentali dwar l-aspetti orizzontali għandhom xjaqsmu ma' trasparenza ma' l-affarijiet governmentali li għandhom xjaqsmu ma' li maġġer ta' drittijiet kollettivi kollha fl-Ewropa. Rrid ikun hemm livell indaqsa l-kumpaniji kollha u eh, kif jaħdmu dawn irid jiġi imtejjeb għal benefiċċju tal-partijiet kollha interessati inkluż dawk li ehm, qegħdin f'pajjiżi oħrajn. Kull kumpanija dwar li maniġjar ta' drittijiet kollettivi se timmaniġġja id-drittijiet tagħha li għandhom x'jaqsmu pereżempju ma' xandir tar-radju mhux biss għal membri ta' dik il-kampanija imma membri ta' kumpaniji barranin ukoll. Għalhekk aħna bekk qed inkopru l-ewwel porzjon orizzontali, it-tieni porzjon għandu x'jaqsam mal regoli speċifiċi għal mużika online u t-tieni taqsima se jkollha x'taqsam mal-mużika online u għal darba rridu naħdmu bl-ikbar trasparenza possibbli. Aħna nixtiequ li jkollna qafas legali ċar, sinjuri, għalli bekk il-licenzjar multiterritorjali jista' jiġi garantit mill-kumpanija li maniġer ta' drittijiet kollettivi u nkunu nistgħu niffaċilitaw li jkun hemm pooling ta' reparatorji differenti ħalli bekk nkunu nistgħu nadottaw li tjeb approċċ Vizavi il-licenzji meħtieġa l-Parlament tkellem dwar dan f'qatt ta' dokumenti u rezoluzzjonijiet jiena personalment kif ukoll it-tim tiegħi qed naħdmu fuq din il-kwistjoni fix-xhur li ġejjin aħna se noħarġu bil-proposti tagħna u jiena naħseb li huwa l-ħin propizju sabiex proposta bilanċjata tiġi mresqaw u nkunu nistgħu wkoll nikontribwixxu sabiex inħaffu il-ftuħ ta' posta suq digitali il-kumpaniji fis-suq se jkollhom afas legali iktar ċar armonizzat bil-regoli bażiċi li jkunu ċari dwar il-mużika online l-artisti se jaraw eh, li um, se jitqassem b'mod aħjar xolom u iż-żazax mu jistgħu jibbenefikaw minn firxa ta' servizzi. Dawn huma l-affarijiet li qed nagħmlu naħseb jiena meta tkun hemm eh, l-iskadenza dejjem jekk ma jkunx hemm xi reservi mill-kulleġġ tal-Kummissarju jiena ħerqan li noħroġ bil-proposti tagħna. Grazzi ħafna Kummissarju Barnier, nixtieq nirringrazzjak. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis-Sinjura McAvey mill-PPE għal żewġ minuti jiena nilqa deċiżjoni tal-Kummissjoni sabiex tipproponi direttiva fuq l-menaġjar ta' drittijiet kollettivi u jiena nilqa ukoll il-proċess leġislattiv miftuħ li għadna kif smajna mirnant il-Kummissjarju li eh, inkluda konsultazzjoni pubblika sabiex jinstemaw il-vuċijiet tal-partijiet kollha involuti. Ir-rakkomandazzjoni attwali tal-2004 ma kien iċċett regola b'mod tajjeb il-maniġjar ta' drittijiet kollettivi transkonfinali drittijiet relatati għal mużika online. L-antana huwa sabiex nissalvagwardjaw l-interessi tal-ordnijiet fil-Ewropa sabiex naċċertaw li jkun hemm diversità kulturali b'mod legali, ġust u trasparenti dejjem fuq livell tal-kompetizzjoni bħalissa hemm klima ta' inċertezza legali għal sidin ta' drittijiet għall-utenti u speċjalment għal dawk li xandru ix-xandara. Per eżempju, xandara dawn qed jesperjenzaw l-inċertezza legali dwar li ma' reġim ta' liċenzjar se japplika għas servizzi tagħhom. Jiena nemmen li fil-proposta tal-Kummissjoni din għandha tinkludi xi prinċipi li ġejjin. Is-sidin ta' drittijiet dritt jew l-individwi jew inkella persuni eh, individwali li huma sidin tal-drittijiet online għandhom ikunu jistaw jimaneġjaw id-drittijiet kollettivi li għandhom xjaqsmu għal mużika online u jinsab fej jinsab dan is-sit fl-Unjoni Ewropea. It-tieni punt, ir-royalties li jiġu meġbura mill- min jiġġestjonaw id-drittijiet kollettivi fissem is-sidien ta' drittijiet dawn għandhom jitqasmu b'mod ġus imma mingħajr diskriminazzjoni fuq ir-residenza ċittadinanza jew jekk huma dawn kompożituri, performers, dawk li jippubblikaw jew xi kategorija oħra il-managers għandhom ikunu jistgħu jipprovdu lill-utenti kummerċjali jinsabu fej jinsabu fl-Unjoni Ewropea bi liċenzi pan-Ewropej u mal fuq ħafna territorju inkluż dawk li jużaw il-mobiles b'mod ġust u negozjat mod individwali u mingħajr diskriminazzjoni fost l-utenti. Mbagħad jekk ikun hemm xi diskwit il-partit għandhom ikollhom aċċess għal mekanizmu għal trażin ta' diskwit mhux ħafna ħlas, għalhekk ma jridx ikun hemm ħafna ħlasijiet involuti. Grazzi. Grazzi, Sinjora McAvey. Wissa mill di żewġ minuti għal Bellingwe. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna Kummissarju. Iva, fl-Europa it-kabbir nafu eh, li eh, qed nitkellmu dar ħtieġa importanti ma nistgħux nagħmlu eh, milajra importanti li jkun hemm liberalizzazzjoni minkejja l-ostakli anka l-ostakli jeżistu fis-suq intern diġitali għalhekk hemm bżonn li jkollna dixxilpina ġdida tal-dritt eskluziv ta' b'mod partikolari speċjalment il-ġestjoni jew l-immaniġjar ta' drittijiet kollettivi u eh, l-dritt ta' tana tagħna tirrappreżenta 7% tal-prodott gross domestiku tagħna fl-Ewropa. U ta' spiss aħna eh, smajna skadenzi differenti u il-Kummissjoni ma rispettax dawn eh, dawn l-skadenzi inti stessa mettejt u qed nistennaw ukoll li se se tkopru wkoll id direttiva 48-29 ġifiri dawn ħata ġernam u imma il-dibattitu tal-lum u dwar il-fat li ma jenx aċċess indaqs għall-internet għall-artisti u għalek dan qed ixekkel l-affarijiet u nistgħu nsolvu dawn l-affarijiet bi um, aspetti legali differenti għal drittijiet tal-awturi differenti rritu ikun hemm ġestjoni xirqa. Jeżistu iva proposti interessanti imma importanti li taħdmu bil-brevetti Iva inti kellek suċċess importanti nixtieq nifraħlek. Imma hawnhekk inti qed iddewwem l-affarijiet għalfej inti tkellimt u rapporter ukoll Sinjura Gallo tkellmu dwar diffikultajiet Iva wa minnu li jeżistu dawn id-diffikultajiet inti qed li l-ġustifikazzjoni għaddew minn parti minna din ar-reġuni. Il-raġuni għax Iva qed nitkellmu dwar interessi eh, tal-kumpaniji li jiddefendu li iħarsu l-interessi tagħhom. Najdu le għat-territorjalità, najdu le għal liċenzji kollettivi imwessa, le għal modelli kummerċjali ġodda, le għall interoperabilità fil-format shift. U hawnhekk jiġifieri għalfejn hemm domin aħna għandna bżonn li jkollna riformi riformi li jisiru b'mod xira li ma joħloqx xi oligopolju fis-soċjetà u li jxerklu id-diversità kulturali Ewropea għalhekk aħna rridu nisqu li hawnhekk fir-rebbija qed nistennew li jkollna din il-proposta direttiva. Grazie. Eh, Grazie ħafna Sur Bellingel u issa nagħti l-kelma li Sinjura Wikstrom għal żewġ minuti. There is something wrong with my mic. Ida li jemxa ġazina ma l-mikrofonu tijaj, Iva. Le, et jahdem. Teknisk revolution, som i allt väsentligt har varit positiv för Europa. Anna regolament tekniku illi huwa pozittiv għal ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma servizzi illi jridu jippermettu aċċess illimitat ta' letteratura, mużika fost l-oħrajn permezz ta' klik waħda. Għal dastant, hemm aċċess għall-istess kontenut kulturali ta' ċittadini ta' Pariġi, ta' Londra, jew fejn jinsab dak li jkun. Il-ħarsin ta' drittijiet tal-awtur irridu jgħoddu wkoll f'din l-era digitali, irridu niggarantixxu illi sistemi antiki jridu jiġu aġġornati, is-semplifikati. Il-ġestjoni ta' drittijiet kollettivi hija sistema li għandha tiġi irranġata skont is-seklu 21. Dawk illi jridu jieħdu ħsieb is-servizzi kulturali ta' għada pitada jridu iżommu u d is-situazzjoni tal-lum mhux sew illi kumpanija trid timpjega miljuni ta' avukati biex tiddefendi id-drittijiet tagħha b'mod differenti f'kull pajjiż differenti jekk trid illi kollha repertorju ta' opri Ewropej. Aħna rridu nsibu soluzzjonijiet biex inneħħu l-xkiel għal kummerċ u niggarantixxu sitwazzjoni aħjar koll għal dawn is-soċjetajiet. Wieħed jista' jkun tentat illi iżomm da kollu illi għandu flok joħloq xi ħaġa ħjar, xi ħaġa ġdida, sur kummissarju. Il-proċess ta' riflessjoni ilu għaddej wis l-Ewropa għandha bżonn ta' tmexxija politika illi turi li tista' tagħmel iktar, tista' tagħmel aħjar. U għalhekk jiena nittama illi l-Kummissarju Barnier u l-Kummissjoni stess ukoll issa tagħmel aktar seraħ moħħok illi il-grupp politiku tiegħi dejjem ser jagħti il-kontribut tiegħu b'mod pragmatiku, b'mod kostruttiv u se jressaq proposti skont iż-żmien għal suq digitali mingħajr xkiel. Suq tajjeb għas-seklu 21. Grazzi. Grazzi, issa, signora Lichtenberger, si għaw nofs mill-grupp tal-ħoder. Grazzi ħafna lejla tabel kulħadd. Jiena skantata illi qed nerġgħu naraw dawmin li ġim ħabbar rigward dan is-suġġett. Hija sorpriża li hija illi għadna ma ppreżentajna xejn sissa. Ek mor lura l-2005 aħna konna inna niddiskutu dan is-suġġett minn dakinhar. U lura fl-2005 kien hemm rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni li waslet għal eh, diskwit sħiħ fis-swieq. U eh, producers u artisti fl-Europa kellhom il-problemi. Aħna nabżonna din proposta, nabżonna urġentament dan għaliex eh, il-kwistjoni ta' territorje ta' għanda tiġi indirizzata id-dinja għaddejja U eh, issa din il-ħaġa kibret dix eh, negozju żgħir transkonfinali. Rigward id-drittijiet tal-artisti, irridu naċċertaw id-drittijiet tagħhom u rridu ntejbuhom ukoll. Is-sitwazzjoni mhix l-istess fl-Istati Membri kollha iżda f'ċerti każi eh, hija ħażin ħafna. Ir-rapport tal-Parlament Ewropew wieġeb il-mistoqsijiet kollha min-naħa tal-Parlament iżda aħna Edin nistennew risposta mill-Kommissjoni għal xi żmien issa. Irridu impoġġu kollox fil-perspettiva dak li qed jiġri fl-Ewropa rigward dak li qed jiġri fl-Istati Uniti. Id-diversità kulturali fl-Ewropa għandha bżonn toffri alternattiva għal eh, dak li għaddej b'mod ġenerali. Rridu naħdmu mal-għal kemm jista' jkun. Però ġannix inħaffu il-proċedura bla bżonn. Grazzi ħafna issa François Castex. Grazzi ħafna, Kummissarju. Jiena ninaqat mal-kollega tiegħi biex insaqsi rigward li maniġġar ta' drittijiet kollettivi u dawn l-organizzazzjonijiet jiena naf li intom tixtiequ tarmonizzaw regoli orizzontali għal eh, mużika online. Nixtieq nisħaq lan ta' dan kollu lan huwa li jkun hemm eh, ħlas xira lill-artisti. Issa rigwardan il-ħlas lill-artisti nistgħu ngħidu li din tqajmet rigward il-ksur tal-IPR. Kien hemm awturi illi ħadu biss 6% ta' royalties dan ifisser illi jieħdu biss ftit ċentezmi li ammonta għal 1% tan-nefqa kollha. Jiġifieri dawn is-soċjetajiet tal manġar ta' drittijiet kollettivi jridu jkunu fil-qalba ta' din il-kwistjoni hemm kumitat għal dawn is-soċjetajiet u ħareġ rapport dwar is-sitwazzjoni orribli li qed jaħdmu fija. Kien hemm ukoll denunċja ta' sistema li tagħmel persuna intermedjar aktar importi mill-artist. Għajmet ukoll kwistjoni li s-sistema kollha mhijiex trasparenti din għajma il-Kummissarju Franċiż. Allura, Kummissarju, naħseb li jekk aħna nerġgħu nħarsu lej il-regoli tal-maniġġar ta' drittijiet kollettivi għanna mpoġġu bħala lan prinċipali protezzjoni tal-IPR. Rridu niġġieldu illi dawn id-drittijiet jinkisru. Grazzi ħafna, Signora Castex. Issa għanna proċedura tal-catch tijaj u għanna tlet kellima. Grazzi, President. Komissarju. Jider ċari li issa aħna rridu impoġġu kollox fl-ordni, specialment fil-qasem tal-drittijiet tal-artisti. Dan irridu nagħmlu fuq livell Ewropej. Naturalment, l-organizzazzjonijiet għandhom il-prattiċi tagħhom ma ma jishtuqux li imorru lil in minn dawn, iżda fil-futur l awturu u l-artisti mhux se jkun irridu jkunu rappreżentati minn dan it-tip ta' soċjetajiet Issa aħna rridu niġġieldu għad-drittijiet tal-awtur l-artistu fl-Ewropa kollha f'ċirkostanzi moderni. Spravu, ďakujem pekne. Ευχαριστώ κυρία Ζαμπόρσκα. Η κυρία Τικάου παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. În România sunt organizate și funcționează cu avizul ORDA un număr de... Grazie, Hafna. Hemm tnax il-soċjetà tal-immaġġjar ta' ġittijiet kollettivi li qegħdin jaħdmu f'ħames oqsma differenti. U dokumenti mill-utenti jintużaw biex jisiru l-pagamenti. Iżda bejn l-2004 u l-2009 tan zdiet ħames darbiet, jiġifieri dawn l-organizzazzjoni jġabru ħames darbiet aktar tal-flus li kienu qegħdin jinġabru. Dan ifisser allura li hemm vantaġġ li wieħed eh, jingħaqad ma' dawn is-soċjetajiet ta' kollezzjoni. importanti illi aħna nirrispettaw id-drittijiet ta' dawn l-artisti. X'nistgħu nagħmlu biex nikreaw aċċess bil-lingwi kollha li hemm bżonn fl-Ewropa. Grazzi ħafna issa l-ħdur Obermajen. Grazzi, Sinjura. L-streaming portals tal-mużika online dejjem qed iżidu fil-popolarità tagħhom Meta komparati mal-Amerika u l-Azja, l-aptek digitali għada lura speċjalment għall-artisti zazax. Dan huwa metodu irħis ta' kifet jista' jilħaq lil pubblika u jħalli aċċess għal kontenut kreattiv ħafna għalhekk għandna bżonn affas legali tajjeb rigward dan il-qasam il-licenzjar huma importanti u anki li maniġar ta' ġittijiet kollettivi tejn li l-artisti jiġbru il-flus. L-Ewropa dejjem ħeġġet il kreativita u għalhekk għandna nieħdu approċċ deliberat biex aħna noħolqu approċċ digitali fis-suq. Grazzi. Grazzi, issa l-Komissarju Barnier. Grazzi President. U grazzi l-kom ikoll mistoqsijiet ta'kom. Jina ħat nota U eh, sen is il-punti ta'kom din hija parti mill-preparazzjoni konsultattiva. Ixtieq ngħid din il-ħaġa lis-Sinjura Gallo. Naturalment hawnhekk eh, f'kwistjoni bħal din hemm l-interessi ta' dak li jkun. Iżda mbagħad hemm il-komplessità legali wkoll. U ħadna ftit iktar żmien milli ħsibna iżda kien tajjeb biex niġu b'test dinamiku. Is-Sinjura Gollo għajmet l-ewwel mistoqsija tagħha dwar il-problemi illi l-partijiet interessati għandhom. U kif aħna b'din proposta se noħolqu bilanċ bejn li nipproteġu id-diversità kulturali u fl-istess ħin naraw il-kwistjoni ta' l-aċċess Rridu naraw ukoll kif se nimmodernizzaw li maniġar ta' drittijiet kollettivi. Irridu ngħidu li dawn l-organizzazzjonijiet huma intermedjari importanti bejn l-artisti u l-pubbliku. L-artist mhux obbligat li jkun membru ta' soċjetà kollettiva. U nixtieq ngħidin lil Sinjura Saborska l-artist jista' jagħżel. Però dawn l-organizzazzjonijiet għandhom rwol importanti ħafna. Però dawn is-soċjetajiet kellhom biċċa xogħol għaliex investew ħafna f'liċenzji territorjali. Irridu nqisu wkoll l-ostakli tekniċi li hemm f'suq bħal dan li għadu qed jiżviluppa. Issa dawn is-soċjetajiet jiet kollettivi mhux kollha kapaċi eh, ilħaqu ma madaw il-kwistjonijiet tal licenzi Irridu nieħdu miżuri biex inħallu lil daw l-organizzazzjonijiet jieħdu l-miżuri neċessarji biex ikollhom liċenzjar multiterritorjali illi jaqdi il-bżonnijiet tal-membri tagħhom smajna dwar l-importanza li konna governanza ħjar, tkellimna dwar eh, numru ta' eżempji. U għajjimna u kol dibattitu. Għanna bżon trasparenza, veru. U rridu ninkoraġġixxu l-attività ta' dawn is-soċjetajiet f'kondizzjonijiet aħjar, però bħalkom aħna nemnu li aħna rridu naħdmu fuq linja ta' governanza. Jiena tkellim dwar id-data ta' skadenza u rridu nżommu magħhom. Gergittu dwar il-fatt li aħna qed nitolbu xi ftit ġimgħat żejda. Kif qalet is-Sinjura Wickstrom, ixtaqet illi tnaqqas din id-data ta' skadenza, però Sur Berlinger, għandek tqisi li dan iż-żmien intuża biex niddiskutu l-kwistjoni prinċipali tal-IPR u anki inħarsu lejn kwistjonijiet relevanti oħra, bħal per eżempju l issu ta' patents. U anki dwar il-kwistjoni tal-ksur tal-IPR. Probabilment se nirrevedu wkoll ir-regolament tal-IPR u l-kollega tiegħi sur Vitorino se jkun l-ombudsman fuq din il-kwistjoni sensittiva li għandha x'taqsam ma' drittijiet tal-awtur. Hemm ukoll karta ħadra rigward id-distribuzzjoni tal-prodotti audiovisivi u din se nkun qed nħarsu dan is-sajf. Is-Sinjora Vikstrom għalet ukoll il-futur ta' soċitajiet kollettive. huwa differenti għaliex mhux kollha huma indaqs uħut minnhom huma mażar ħafna, ħafna mill-tħul ta' daw is-soċjetajiet jiġu mill-cable, mit-televiżjoni u anke l-produtturi ta' records. Issa, daw il-licenzi se jibqaw joħorġu minn daw l-organizzazzjonijiet, pero jridu jagħmlu mod aktar trasparenti. U dawn soċjetajiet kollettivi jridu jaħdmu fuq is sut fuq s swieq lokali bil-lingwi tal-pajjiż. Il-lingwa qatt m'għandha tkun frontiera. Kellimna wkoll dwar l-aċċess multiterritorjali territorjali fil-qasam tal-repertorju. Dan importanti ħafna biex inkomplu diversità kulturali. Dawn is-soċjetajiet mhux dejjem għandhom lan tekniku biex eh, joħorġu daw il-licenzji multiterritorjali online, pero aħna rridu nkunu ċerti li repertorju tagħna jkun kopert minn dawn l-organizzazzjonijiet. Tkellimna wkoll dwar l-idea ta' kompetizzjoni fost is-soċjetajiet kollettivi iva jrid ikun aktar trasparenza fil-mod ta' kif jiffunzjonaw dawn is-soċjetajiet u l-organizzazzjonijiet u nis għandhom ikunu jistgħu jagħmlu għażliet informati tajjeb. Din hija xi ħaġa illi suppost għandu tkun aktar faċli la darba nadottaw it-test u dokument u naħseb ikun iktar faċli wkoll għal min għandu drittijiet tal-awtur biex jara servizzi differenti illi soċjetajiet kollettivi kollha joffru. Rridu nkunu aktar effettivi wkoll biex nużaw il-potenzjal kollu li hemm fl-Ewropa. Imma kien hemm il-kwistjoni tal-akta naf li intom ħasbin dwar u tkellem dwarha fid-dibattitu ta' qabel. Din hija xi ħaġa li aħna rridu naraw fid-dawl ta' dokument. Rridu naraw kif l-aktar titħol f'dan kollu. U allura nixtieq nirringrazzjakom tal-mistoqsijiet tagħkom. U qed naħdmu f'żewġ oqsma li huma koperti fil-qasam tas soċjetajiet kollettivi li intom se taraw fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi Kummissarju, id-diskussjoni hi issa magħluqa. Issa fuq l-aġenda għandna mistoqsija orali lill-Kummissjoni dwar li programmar mill-ġdid tal-fondi strutturali biex tittejjeb il-ġlieda kontra